I wish you very welcome to this meeting with the petition. Mela, nilqakom għal dan il-Komitat tal-Petizzjonijiet, dan il- din il-laqa qed tixxandar u dawk li qed iseguna mill-bot din hija l-aħħar din hija l-aħħar laqa tal-Komitat tal-Petizzjonijiet qabel nieqfu għas-sajf. Qed nara ħafna kollegi u meta nara ħafna kollegi inħoss li il-kol kem aħna għandna bżonn vaganza fix xemx għax l-atmosfera fi Brussel ma nishtaq taqstant faċli nilqawkom eh, għal din il-laqa nibdaw għalhekk billi ngħidilkom il-punt numru 2 l-adozzjoni tal abbozza tal-aġenda. Imbagħad Punt numru 29, l-opinjoni dwar l-aċċess għal mediċina li ser tiġi indirizzata illum fit-tlieta wara punt numru 11 kif huwa imsemmi fl-aġenda. Il-minuti tal-laqgħa ta' tnejn ta' Ġunju tqasmu u jekk m'hemmx oġġezzjonijiet dawn jistgħu jiġu approvati. Tistgħu jekk joġobkom żommu l-kwiet għaliex għandna kamra pakjata u għan ħafna ħsejjes Jekk joġobkom, ħudu postkom u simaw il-xuxin u simawni <laughs> li li u koll jekk joġobkom. Il-koll naħdmu għalek f'burda taħjar. Għandi xie aħbarijiet naddilkom. L-ewwel nixtieq ninformakom illi il segretarjat ser jinbidel ftit wara il-waqfa għas-sajf u bi pjaċir kbir Iżda bċerta dispjaċir kolli nħabbrilkom illi Jos Hejtenen u Ġoġo Musa, żewġ amministraturi ta' ċertu esperjenza dal-waqt eh, taħt l-iskema ta' mobilta ser jitċaqilqu għal Dipartiment ta' Politika ċe. Dan għalhekk kif isser illi ser nitilfu tnejn mill-iktar membri importanti tagħna iżda mhux se nitilfuhom għal dejjem għaliex id-Dipartiment ta' Politika ċe huwa xorta d-Dipartiment tagħna, jiġifieri xorta se jkollhom aċċess għal kumitat tagħna u dinja xi ħaġa pożittiva ħafna li mhux ser xu għal dejjem. Nixtieq nirringrazzjakom it-tnejn li jinkom għall-għannuna tagħkom u għall-ħidma tagħkom fis-segretarja tal-ħafna snin u nawguralkom ukoll l-ikbar suċċess fil-xogħol il-ġdid tagħkom, mhux ser tkunu l-bot. U Giorgio ukoll ser ikun qed jagħmel iż-żjara biex tinsab iktar informazzjoni f'Taranto il eh, l iskema ta' mobilta ser eh, iġib fostna kollegi ġodda u dawn nintroduċu għom wara s-sajf. Imbat għanna xaħat u koll li ser jitlaq mod permanenti l-onorevoli jari irħom li ser ikun qed jirtira. Jena din hija xi ħaġa inħossa stramba li kif għadek daqshekk żagħżuħu eh, ser tirtira din hija l-aħħar laqa tiegħek bħala ħaddim ta' ċivil u nixtieq nirringrazzjak għax-xogħol importanti li inti għamilt u nawgurallek li sbaħ xewqat jekk tmurx fil-Finlandja jew fil-Franza gawdi l-libertà l-ġdida li għandek u nittama u nixtieq ukoll illi nagħtuk applaws. So, now I hope that every member that should be present for... Mela, nittama li kull min se jivvota jinsab fil-kamra u li għandkom il-karta tal-votazzjoni ma'kom. Mela, ser nivvotaw fuq il-rapport ta' missjoni u rakkomandazzjonijiet wara iż-żjara fi Spanja fi frar ta' din is-sena. L-ewwel, kompromess numru wieħed. Dawk favur, dawk kontra, dawk li jastjenu. Taddi. Rakkomandazzjoni numru wieħed, emendu numru wieħed, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Anzi, skużawni, taqa' Afru li l-ħadżbal, emenda numru 3. Dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet, eja nivvotaw b'mod digitali. The vote is open. Il-votazzjoni miftuħa u hija maluqa. Għanna membru tal-PPE zejjed. Tajjeb, u għanna issa soċjalista zejjed. Tajjeb. Nistaw nalqu dan id-dibattitu. Dan u kolġa adottat emenda numru erba dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Din ukoll se kolla nivvotaw għalija b'mod diġitali, votazzjoni miftuħa. It's still open and not everybody has voted. Mela mhux kulħadd tadu vvota, issa l-votazzjoni hija magħluqa. U din ma tgħaddix. Emenda ħamsa dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet ma tgħaddix. Emenda sitta dawk favur. Dawk kontra? Astenzjonijiet ma tgħaddix. Emenda seba dawk favur dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 8 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 9 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 10 dawk favur, dawk kontra, Astenzjonijiet ma taddix emenda 11. Dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet taddi. Nivvotaw b'mod elettroniku fuq emenda 11. One EPP too many. Anna, membru tal-Pepe eżejjed. għanna PPE wieħed zejjed. Votazzjoni għada miftuħa u issa hija magħluqa. Din ma tgħaddix. Emenda 12. Ma taqax għax din rifjutata emenda 12 għalhekk nivvotaw fuqha. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ta' din. Nivverifikaw We close the... Unan u l-votazzjoni. U din mm, ġiet irrifjutata emenda 13 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, taddi. Emenda 14 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, ma taddix. 15 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. 16 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet nivverifikaw. Niftħu il-votazzjoni. U votazzjoni hija magħluqa. Din taddi. Emenda 17 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. 18 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 19 dawk favur. Dawk kontra. Mela, din ma kienx ċara, ej nivvotaw b'mod elettroniku. Emenda 19. Il-votazzjoni hija miftuħa. Issa hija magħluqa u din tgħaddi. Emenda 20 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 21 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 22 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet e, taddi. Nivverifikawa. Emenda 22. Niftħuq il-votazzjoni. Il-votazzjoni jamalu għaw din ma taddix. Issa minn ta' 20. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. 24 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. 25 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. 26 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. 27 dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet taddi. Mela, qed titolbu illi niverifikaw. Mela l-votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Din ġiet irrifjutata. 28 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. 29 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet taddi. 30 dawk favur din taqa għandkom raġun 31 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma taddix 32 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma taddix 33 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma taddix 34 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Ma taddix 35 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Sitta u tletin ta' għax 35 ġiet adottata issa nivvotaw fuq il-dokument kollu b b'mod elettroniku, votazzjoni miftuħa.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 So let's move to the next item, which is the pilot pro. Naddu is punt li jmiss il-proġett pilota dwar il-bullying. Nivvotaw fuq din il-proposta għal proġett pilota. Vot wieħed u nistgħu nivvotaw fuq b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Vot wieħed kull manna. Il-votazzjoni għadha miftuħa u issa maluqa. Ġiet approvata b'mod unanimu nifirħu lil Soledad. Issa, naddu għal petizzjonijiet Naf li se jkun hemm persuni li ħallu l-kamra jekk joġobkom żommu l-kwiet dawk li mhux ser jibqgħu għal petizzjonijiet jekk joġobkom żommu l-kwiet. Can I, can I kindly ask the journalists to leave the room and take your interviews outside? So all of you that are not going to be present in the room. Mela min mhux ser ikun preżenti għal petizzjonijiet u għasmeħ ta' dawn il-petizzjonijiet Jekk joġobkom ħallu l-kamra ma nar kemm jista' jkun. So the next item that we will have to handle is the petition. Mela, ser naddu għal petizjoni 709 tal-2015 minn Hannes Wilhelm Kell fuq il-protezzjoni tal-identità kulturali u s-sopravivenza tal-komunità sorb. Il-petizzjonant huwa s-sur Kell. Nixtieq natik il-mikrofonu għal ħames minuti. Aw, sfortunatament, hawn min mux ikun mhux qed ikun ġentili u jitlaq mill-kamra għax labtom jitilqu għadhom hawnhekk. On now, I am happy to invite you to take the floor. Nixtieq issa nistiednek tieħu l-mikrofonu għal ħames minuti biex tippreżenta l-petizzjoni tiegħek. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte die Gelegenheit nutzen, die wichtig Nixtieq nieħu din l-opportunità biex natikom l-punti l-iktar importanti tal-petizzjoni tiegħi. Grazzi ta' din l-opportunità. Jiena nirrappreżenta l Luska Allianza li hija eh, minorità politika ta' sorbs fejn il-pjattaforma tagħna eh, edha flawżit u edha u koll aħna involuti fil-inizjattiva ta' ċittadini 112 il-firma. Iġifiri aħna qegħdin irrappreżentaw 10% fil-mija ta' dawn iċ-ċittadini il-liġi tal-minjeri hija taħtaqa taħt kompetenza nazzjonali. Iżda hemm numru ta' direttivi Ewropej li jipproteġu il-minoritajiet nazzjonali. U dan huwa garantit mill-Kunsill ta' l-Ewropa. U din il-protezzjoni tal gruppi etniċi u minoritajiet torbot ma dawn eh, iż-żoni differenti għanna 136 ruħ fejn ħafna persuni ġew spostati u sa nitilfu 12 villaġġ ieħor biex minħabba il-ġenerazzjoni tal-elettriċità mhux biss qed inċaqal u l-persuni hawnhekk imma qegħdin nispostawhom mill l-ambjent fejn jiġi tiġi mitkellma l-lingwa tagħhom. Għalhekk l-awtoritajiet issa qegħdin ċajlqu seba' villaġġi oħra. Bel fuq seba' mit resident, aħna lek qegħdin nitolbu proċedura ta' ksur ta' trattat biex niggarantixxu l-protezzjoni ta' dawn il-minoritajiet u dak li rridu nagħmlu huwa li ikollna status għal dawn iż-żoni u jkollna l-konvenzjoni, ratifika ta' konvenzjoni 169 60 tal low Issa, it-tniġis tal-ilma u l-arja. Da il-liġi tal-minjeri hija nazzjonali mhux tal-Unjoni Ewropea iżda fit-trasposizzjoni tad direttivi Ewropej għal kwalità tal-ilma u tal-arja dan irid isir mill-liġi nazzjonali u li ma jinkisbux livelli li huma qar minn dawk tal-1995 u bħalissa għandna ħafna problemi bis-sulfuric acid u anke tniġġis ta' partiċelli u tniġġis tal-ilma tal witch u koll iġifiri edin nispiċaw neddu 10.000 ettaru minn dan it-tniġġis tal-lignajt. Issa, Nixtieq nagħmel referenza għal studju tal-2012 kif is-saħħa taċ-ċittadini Ewropej kollha qed tiġi medda mill-użu tal-lignite. Dan kollu tistgħu issibuh fuq Google. Għalhekk aħna qegħdin nitolbu li jkun il-proċedura ksur ta' trattat kontra il-Polonja u kontra il-Ġermanja biex niżguraw li jkun hemm il-protezzjoni ta' dawn iż-żoni għal minoritajiet lingwistiċi. U huwa fidejn il-Kummissjoni li jkun hemm evalwazzjoni ta' dirett ta' rekomendi jiġu direttivi Ewropej. Iridu jiżguraw ukoll il-kumpaniji tal-enerġija jkunu qegħdin jirrispettaw id-dispożizzjonijiet ambjentali sabiex ma jkunx hemm ħsarit permanenti, ħsarat permanenti li jimbat iridu jitħallsu miċ-ċittadini u mill-kontribwenti tat-taxxa. Naf li din hija liġi nazzjonali iżda fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea trid tiżgura illi l-Istati membri jirrispettaw id-direttivi Ewropej U permezz ta' dawn il-minjeri, dan mhux il-każ mhux qed ikun hemm dan ir rispetu u għalhekk jista' jkun illi ċertu żoni li issa ser jiġu użati għall enerġija li tiġġedded ser jinqerdu biex ikun hemm dan il-minjeri għal faham għal faham kannella. Din hija industrija, l-industrija tal-lignite li qed tgawdi minn vantaġġi bħal drittijiet għad-dumping pereżempju u prezzijiet baxxi. Għalhekk irid ikollna proċedura ta' ksur tat trattat kontra l-Ġermanja U dawn il-sussidji li qed iħallsu ħamba l-Ignite din hija l-Liġi Nazzjonali iżda l-Unjoni Ewropea hija responsabbli biex tiżgura li l-dispożizzjonijiet ta' protezzjoni ambjentali jkunu implementati. Fejn hemm il-minjeri tal-Ignite għandna l-foresti li għandhom flora u fauna ta' valur importanti ħafna dawn qed jiġu medda li dan huma speċi anke medda li jinqerdu. Inkluż il-White Lady Slipper u ħafna asafar differenti u pjanti u annimali kollha li l-abitat tagħhom qed jinqelet minn dawn it-tip ta' minjieri per eżempju għanna ħafna ajkli u barbaġanni kolla li qegħdin jiġu medda. Dan din il-proċedura ta' ksur ta' trattat trid issir kontra l-Ġermanja għal xaħna irridu niżguraw li dawn iż-żoni meqruda mill-minjeri jerġgħu eh, jissaħħu. Grazzi għal darbohra għall appoġġ tagħkom. Grazzi tassew. Issa, ir-rappreżentant tal-Kommissjoni għandi tliet ismi differenti, nagħtikom il-mikrofonu. Grazzi tassew, Signora President, grazzi u koll il-petizjonant għal prezentazzjoni interessanti ħafna. Diġa għanna taqsira għalek ser morm l-ewwel qalba tal-kustjoni. Jiena xtaqt nisħa li aħna eżaminajna l-petizzjoni fid-dettal u kien hemm l-involviment ta' servizzi differenti ta' DG Just, DG Environment u koll li kienu edin ħarsu lejn dan kollu u l-DG ta' edukazzjoni u kultura u tal-kompetizjoni u nixtieq najdilkom illi għanna kollegi minn DG Just li edin mana illum li l-est li jwieġbu mistoqsijiet li forsi jistaw jitresqu. Fuq il-kawza ta' dan il-petizzjonant aħna għanna tlet appelli mela li li kunem għajnuna għal din l-identità kulturali li inħarsu lejn il-minjeri tal-faham u l-użu tal-faham madwar dan il-reġun madwar l-Unjoni Ewropea u it tielet li ninfurza u konformita ma' regoli Ewropej fir rigward tal-kwalità tal-ilma u tal-arja. Mela ħan indirizza dawn it-tlet affarijiet waħda waħda. L-ewwel, il-protezzjoni tad drittijiet tal-minoritajiet Għan nishtuqu nisħu il-diskriminazzjoni għabbażi ta' minoritajiet u dan huwa projbit saħt l-Karta Fundamentali ta' Dritt Ewropej. Iżda din il-karta tapplika biss meta l-Istat membru ikun qed japplika l-liġijiet Ewropej, jiġifieri aħna għanna l-kompetenza limitata biex naġixxu l-uniku entisajiet li jistgħu jiġu voluti huma il- il-karta tal-Konsell dwar il-karta tal-Konsell tal-Europa dwar il-minoritajiet u l-lingwi żgħar ġiet iffirmata mill-Ġermanja. Issa, il-rikonoxximent tal-istatus tal-minoritajiet u wieħed limitat bħal Erasmus Plus fejn taħt dan il-minoritajiet jistgħu japplikaw il-finanzjament sakemm ikun hemm dimensjoni Ewropea Il-programm irid jinvolvi stati membri oħra wkoll. Fir-rigward tat-tieni punt fuq il-futur tal-minjeri tal-faham u coal-fired power madwar l-Unjoni Ewropea kollha aħna nafu illi l-użu tal dan il-faham qed jitnaqqas dan qed tkompli tnaqqas anke matul l-20 snin li għaddew u din hija xejra li qed nistennhom li tkompli issir fil-futur anke fil germania fl-istess ħin irridu nirrispettaw it-trattat u artiklu 149 ta' trattat li jgħid li l-istati membri jistgħu jiddeterminaw il kondizjonijiet li bihom jisfruttaw is-sorsi enerġetiċi tagħhom u l-użu tal-enerġiji l-alternattivi li jużaw. Għalhekk il-Kommissjoni manda l-ebda kompetenza biex tipprojbixxi il-minjieri tal-faħam jew dan it-tip ta' enerġija għalkemm narfu illi hemm din ix-xejra li qed tkompli tonqos fuq l-użu ta' dan il-faħam madwar l-Ewropa u fil-Ġermanja stess. It-tielet punt issa li kien jirrigwarda minnaħt l petizjonant l-infurzar ta' liġijiet li rigwarda l-kwalità tal-arja u tal-ilma. U fuq il-kwalità tal-arja aħna għandna żewġ leġislazzjonijiet prinċipali dik dwar l-emissjonijiet industrijali u l-oħra dwar il-direttiva dwar il-kwalità tal-arja. Għalhekk il-Kummissjoni ħarset lejn il-konformità fil-Ġermanja taħt dawn iż-żewġ ta' leġislazzjonijiet u taħt l-emissjonijiet industrijali l-impjanti kollha li huma ikbar minn 50 megawatt iridu jirrispettaw Eh, l-ekim sejħa best available techniques u l-emissjonijiet ikunu għabbaġi tal-best available techniques. Dawn ir-regoli mhux qed jinkisru u fir-rigward tal-direttiva dwar il-kwalità tal-arja għalkemm hemm l-ebda ksur ta' regoli Ewropej f'dan ir-reġjun. Is-servizzi tal-Kummissjoni raw illi hemm ksur f'reġjuni fil-viċin u nixtiequ nassigurawkom illi qegħdin jittieħdu passi anke legali biex jiġu indirizzati dawn id-diskrepanzi u dawn in-nuqqasijiet mal-Ġermanja, l-Polonja u Repubblika Ċeka. Sarni għafawne, għalissa għandi kollegi mill ġastu minn diġi għal-ambjent li l-esti li jibbiġbu kolumkom mistoqsijiet li forsi jista' jkollkom. Grazzi tal Thank you very much and thanks both to you and to the petitioner. Ringrazzja lilek u petizzjonant għal rapport verament komplut tal-li kontu ċari. Issa nishtiq li niftaħ diskussjoni fuq din il-kwistjoni. Is-Sinjura Danuka. Grazzi. Jiena nishtiq ngħid li jiena mort fil reġun rajt bajnejja il-reġjun ta' Luzatja fej qed isir dan fejn il-minjeri bħala membri tal-EFA fil-konferenza fil il-tqajna ma' Sorbs u jiena il- dik li għettedinna il-Kummissjoni eh, li memx ksur ta' direttiva tal-ilma u anki tal-programm tal-2020 u situazzjoni u kol ta' t-nġis tal-arja. Ma nafx fil-Kummissjoni tista' tgħid dawn l-affarijiet għax aħna għadna kemm votajna rapport dwar il-fact-finding mission tagħna tal-xogħol jagħmilna fuq rapport fuq żewġ majjar li jinsabu fil-Gallissja. Is-sitwazzjoni ħażina ħafna għal min jgħix hemmhekk. U l-esperti jgħidulna li l-affarijiet tajbin. Kif tistgħu tgħidu dawn l-affarijiet? intom għettu li mux dan il-reġjun zortu eżattament kontu fil-Repubblika ċeka l-ekspertiz li għamiltu intom, mux fil-reġjun ma kontu fl-inħawi. U t-tini mistoqsija, u saqsejt diġa il-petizjonant u jiena kont entom irres u din il-petizjoni tagħhom. Jiddispjaċini nara li memx restrizzjonijiet fil-kontrat għal minjeri anki biex ikabru l-attività tagħhom. nafu li din eh, iż-żona tal-minjeri hemm min irid ikompli jiżviluppa. Hemm numru tarħula li se jibatu l-konsekwenzi. Hemm u ta' min wieħed isemmi wkoll li hemm il-kultura tal-poplu fil-minoranza hawnhekk aħna fil-ftejqim mal-Komissjoni nsemmu l-minoranzi, il-Karta ta' dritt tal-bniedem, il-minoranzi lingwistiċi. U il-risposta ta'kom xini? Tejdunna li din mish vinkolanti u ma tistax tindaħal fija il komissjoni Is-sitwazzjoni marret allar meta l-miniera ġiet imbijat qabel il-proprietarju kienet kumpanija Zvediża, issa għaddiet fidejn ta' kumpanija ta' Repubblika Ċeka li u dawma dawn tal-aħħar li jridu jkabruha. Et nitkellem kol annom tal-kollega minn l-Izvezja i u kol taf xkien xkienet isara fil-kumpanija Waterfall. Ija edha palissa f'kale, edha tamel xol emme, kalek ma tistax tkun mana, ma jitkellim tannom taħħa. Is-sur Sebastja, kollegi, ek joġobkom toqdux tirrepetu l-argumenti, jgħan nitkellmu mod preċis. Grazzi, President. Jena u kol stajt nara bajna jastez dak li qiegħed jiġri f'din il żona fejn jgħixu dawn is-sorbi. U dimna hawnhekk għandna eh, ksur flagranti tal-ispirtu Ewropew, tal-regoli Ewropej kol. Irridu nfakru li fit-trattati hemm impenn biex jiġu rispettati l-minoranzi u ma nistawx nal-qulom l-iskejjel fejn jistgħu jitalmu l-lingwi tagħhom, però anki meta irdu kol popolazzjonijiet tagħhom. Il-Ġermanja ratifikat il-karta ta' drittijiet minoritarji u allura hija obbligata li tiddefendi it-talim ta' dawn il-lingwi minoritarji pereżempju u dan mhux qed isir għal daqstant naħseb li din il-petizzjoni hija pertinenti ħafna din hija minorità ċkejkna vulnerabli ħafna u kulturalment u fiżikament qed tiġi meqruda. Għaliex l-opportunità tagħhom eh, li jżommu l-lingwa tagħhom il-mod tagħhom hija tkun ma jmur jispiċċa fix-xejn. It-tieni net irridu nżommu f'moħħna li l-Unjoni Ewropea ħarġet b'sensiela ta' strateġiji, strateġija 2020 per eżempju li jimmiraw lejn dekarbonizzazzjoni u xorta waħda issa qegħdin naraw li f'dan il-każ għalkemm in-numri ġenerali tal-Ġermanja mexjin fid-direzzjoni tajba f'dan ir-reġjun u mbagħad in-numri mexjin fid-direzzjoni l ħazina produzzjoni enerġetika li tmur kontra dak li għandu jisir fil ġejjini Umbat, sorpriz, bħal kollega Tanoka li rappresentanti tal-Kommissjoni qalet li marraċ ksur tad direttiva tal-kwalità tal-arja u l-ilma. Dan rajnieħ aħna però wkoll dan il-ksur, jiġifieri ma nafx kif waslu għal din l-opinjoni il-Kommissjoni kif inhom daqsek ċert li mhux qegħdin isiru dawn it-tip ta' ksur, meta aħna rajnieh qed niġġis, anke għaliex kwalunkwe minjera miftuħa qed niġġes u dawn il-mini, il-minjeri hawnhekk għandhom firxa pjuttost kbira. U għal naħseb li għawna, aħna hawnhekk għandna ksur gravi ħafna rridu nappoġġaw il-petizzjonant u importanti minħabba l-gravità ta' dan kollu ninsisti kontra l-ftemmiet tal-Unjoni, dritti tal-minoranzi, direttivi ta' kontra nġis ikun importanti li ikun hemm kuntat reali fiżiku ma' dak li qiegħed isseħħ fir-reġjun tas-sorbi. Ikun importanti li nibatu delegazzjoni hemmhekk. Thank you very much, Mr. Terry Cabras. Grazie ħafna sur Cabras. Grazzi, grazie. Senjura President, jiena wkoll zort dan ir-reġjun u se nirrepeti dak li diġa smajna. Fil-qosor imma nixtieq ngħid li naqbel mal-petizzjonant u naqbel kompletament ma dak li għadek kem qed. It-tlet punti li inti enfasizzajt L-ewwel net nixtieq ngħid li il-kultura u l-lingwa tal-sorbs għanna inħadnuhom nipproteġuhom. Tieni il-dannu fuq l-ambjent huwa tal-biża' għax ix-xogħol tal-minjeri għandu dawn il-konsekwenzi għal din ir-raġuni nixtieq ngħid li naqbel ma l-edeja li proċedura kontra l-Polonja u l-Ġermanja għandha timbeda. Iktar u iktar minħabba il-lignajt jiena naqbel ma petizzjonant Jiena naqbel kompletament mal-poplu sorb. Naħseb li dinja petizzjoni diffiċli ħafna, għax hemm ħafna punti li jisom jitħlu f'xuxin. Mela, nerġa' nitlob il-petizzjonant għandek żewġ minuti, jekk forsi tagħmel stqarrija tal-aħħaq jew żid xi ħaġa ma' dak li smajna wara u koll li inti smajt il-membri tal-komitat zoċ minuti. bat nipruvaw nalqu. Grazzi. Għal-Kummissjoni jiena nixtieq nisħa fuq dan il-fatt. Il-xogħol tal-minjeri huwa il raġuni għaliex hemm dawn il-problemi kollha għan-nies li jgħixu f'dawn l-inħawi. Ġifieri il-xogħol fil-minjieri jiddependi mill-liġi nazzjonali. Imma jina naħseb li l-Kommissjoni tista u kol tara xinuma dawn il-konsekwenzi ħsina u nattakkaw minn din in-naħa. Iva, mela biex nala petizzjoni nħalluwa miftuħa u surkel nixtieq jiena ngħidlek ntik dan il-parir. Duru kollejn l-ombudsman fil-Ġermanja, fil-Bundestag, hemm ombudsman tal-lender, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet fil-Bundestag għax dawn il-punti, ħafna minn dawn il-punti għaw ta' responsabilta' nazjonali. Ġifiri, inti tit bil-fors indirizzar ruħek l-autoritajiet ta' pajizek, tal-parlament ta' pajizek. Għax, per eżempju, il- id-determinazzjoni tal-energy mix di żgur tiddependi mill-awtoritajiet nazzjonali, imma sur kell nixtieq li inti l kumitat tagħna ittih iktar informazzjoni dwar l-state aid u anki it-tindif tal-iskart li joħroġ mill-minjeri u eh, forsi tan tagħmlu fix-xarej li ġejjin meta aħna taslina din l-informazzjoni nerġgħu nduru lejn il-Kommissjoni biex terġa' teżamina l-informazzjoni l-ġdida u tgħidilna ftit x'joħroġ mill-istudji tagħha il-gvernijiet ta' Saxe tal-Brandenburg, il-gvernijiet lokali, għannaħseb li għaw reprezentanti tagħhom u kol u maħħom nejdulhom li għana mħazbin ħafna dwar id-danni fuq l-ambjent u nitolbu għom ituna informazzjoni dwar kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-ambjent li smajna dwarhom. Dan huwa fl-interess tal-Parlament Ewropew ukoll u insibu dan fit-trattat, fil-karta, il-fat li il-kultura il u l-lingwa ta' minoranza trid iridu jiġu mħarsa, Iridu rridu jiġu u għaf fl-interess l-ektar dan il-kumitatu din l-istazzjoni li il-lingwa u l-kultura ta' poplu li hija fil-minoranza fuq dan tajjeb ġifiri li jkun hemm ittra li nitkellmu fuq dan. Iva jina naqbel unsib li l-Kummissjoni jagħmlu l-almu tagħhom biex jisbarazzaw eh, dan il-każ fuq il-ġemp. Isemmu dawn l-affarijiet it-nġis tal-arja tal-ilma Ġifri, anki jekk il-Komissjoni ma tistax tiftaħ proċeduri ta' ksur, xorta naħseb li hemm ksur u affarijiet li huma diskriminatorji. Ġifri, jiena l-proposta tiegħek, Sur President, Sinjura President, naqbel magħhom. Ġifri, anki jekk ma nistawx naslu għal eh, proċeduri ta' ksur, nejdu li din il kwestjoni l-inna l-rappresentanti eh, ta' ċittadini tolqotna aħna tamħasba ħafna bija. Iva, aħna u kol nafu li jem ksur kontra il-Germania palissa dwar t-nġis tal-arja. Imma din il-proċedura ma, ma tinkludix il-reġun tal-Lusaxja għalek meta kondek informazzjoni mi petizjonant ikunu nistaw ikonna ftit iktar fej nimirħu fil-fat. U nerġu nħarsu fuq dan id-dossier iktar fil-fond. Imma tant emma affarijiet li ħasbuna, jinaħseb li nuħdom wieħed wieħed u inkomplu minnem jek taqblu il-kollegi. Iva, grazzi. Nirringrazzjak kell tal-li inti ġejt għawnek tiltaqa' magħna u tajtna l-informazzjoni. Iftakar li inti x li qed tagħmel int mhux biss l interesta għalikom imma anke l interesta l ewropa Għalhekk grazzi. Issa immorru għal petizzjoni 0603 dwar l-impjant tal-ħalib, tal-produzzjoni tal-ħalib Valadolid. Għawmana Sur Milagros Marcos Ortega, li jirrepreżenta l-petizzjonant. Nilqak maħna ma nafx fejqijat qiegħed fidejk. U eh, mbagħad inkunu nistgħu jkollna diskussjoni. Buenos días, señoras y señores. Badwa tajba, signori MPs, edha hawnhekk fostkom fil-kwalità tiegħi ta' konsilliera tal-agrikoltura tal-Gvern Reġjonali ta' Kastilja jom bħala responsabbli tal-politika agrarja u elementari nirrappreżenta wkoll il-Fundazzjon para l-Anklaħ il Empresarjal f'Kastilja Leon. Min qatt jippreżenta l-petizzjoni, din l-entità hija responsabbli li titratta l-proċessi ta' kriżi imprenditorjali u fiha nsibu l-aġenti ekonomiċi u soċjali u l-Gvern Awtonomu tar-Reġjun ta' Kastilja Leon. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li għaddejtu din il-petizzjoni bil-Fast Track Procedure. Bek xarajn wara data mħabra eh, tal-eluq ta' attività ta' din il-fabrika tistaw tisimawna hawnhekk. Eh, Tisimaw dwar dan il-futur inċert li għadin jiffaċċjaw 85 familji ta' ħaddiema u met ukoll eh, persuna li trabbi li trabbi l-annimali. Il-Gvern ta' Kastilja u Leon ipprova e, reġa' lura din id-deċiżjoni Eh, xtaq li din kumpanija eh, terfa responsabilta soċjali eh, tagħha. Kien hemm laqat l-ola responsabbli tal-kumpanija wkoll ma kienx faċli din kien hemm ukoll intervent tal-ambaxxata Spanjola fi Franza. Dan kollu b'mont li tibqa' l-attività ta' din il-fabrika Valladolid. Nasbu li huwa ġustifikat li din tingħalaq fid-dawl ta' rapporti tekniċi li saru min-naħa tal-esperti tal-Fundazzjoni tal-Anklaħħe li jekkreditaw il-kompetittività ta' dan l-impjant b'xorta ħażina il-kumpanija ma tidirx li trid tiċċaqlaq mid-deċiżjoni tagħha li tagħlaq il-fabrika. Din id-deċiżjoni tmur kontra eh, l-aspetti fundamentali li fuqhom hija bbażata l-politika komunitarja brabta mal-kompetenza brabta mal-koezjoni tal-territorju u brabta wkoll mal-koezjoni u responsabilità soċjali. Għal din ir-raġuni permettaw li nippreżentalkom hawnhekk it-tlet punti li aħna xtaqna li jiġu investigati u għalfejn naħsbu li hemm bżonn issir analiżi min-naħa tal-Kummissjoni. L-ewwel net aħna naħsbu li għedin jiġu maħnuqa drittijiet li għandhom il-ħaddima eh, permezz ta' E, relokazzjoni pjanifikata b'mod li qegħdin jinqerdu 85 e, impjiegi mill-kisba ta' din il-fabrika mill-grupp laktali salum il-ġurnata l-produzzjoni annwali u l-impjiegi wkoll naqsu bin-nofs dan it-tnaqqis fil-produzzjoni u l-impjiegi mhux minħabba noqqas ta' domanda u kompetitività tal-impjant, però minħabba ċaqliq tal-produzzjoni u l-makkinarju mill-impjant ta' Valladolid għall impjanti oħrajn tal-grupp b'mod li l użura l impjant issa qiegħed madwar 50% tal-li kien qabel. Umbagħad kien hemm ukoll minkejja l-fatt li kien hemm eh, dħul ta' 2 miljun euro anke bis-saħħa tal-xogħol ta' dawn il-ħaddiema. Tieni net nixtieq ngħidu li fl-istess waqt mill-2010 naqset l-attività tal-impjant ta' Valladolid il-kumpanija eh, daħla tal-sejħiet eh, għal għajnuniet eh, strutturali Ewropej. Eh, dan bil-għan li tizdid il kapacita ta' impjanti oħrajn u mhux Għan li issa qiegħed isservi biex jiġġustifika l-eluq ta' dan l-impjant valjeru d dalid Ġifieri ġew sfruttati dawn il-fondi strutturali biex l-impjant jiċċaqlaq għal postiħor. ieħor. Naħsbu l-fondi strutturali kienu maħsubin biex l-Unjoni Ewropea tkun aktar kompetittiva, xi ħaġa li tqis il-koeżjoni u l-ugwaljanza bejn it-territorji kollha. Jekk wieħed minn dawn l-anijiet dawn il-fondi eh, kun li kun hemm bilanċ fl-iżvantaġġi territorjali meta niġu għal investimenti industrijali ġodda, fl-ebda każ, fl-ebda każ dawn għandhom jikkontribwixxu biex jippromuovu il tisħiħ ta' fabrika waħda biex tingħalaq oħra bilana ħari li jizdidu il- ir-rikavat tal-azzjonisti minna jma wieħed jħat jatikas l-effett soċjali, speċjalment meta l kumpannija li ingħata dawn il-fondi laqqas biss kontrit trid tippermetti li din il-fabrika tinxtara minn xi ħadd ieħor għaliex ma tridx eh, kompetizzjoni. U dan jorbot mal-aħħar punt li nixtieq naqsam magħkom. Ġifiri, l-fatt li jistgħu jkunu għaddin jinkisru l-prinċipji kollha ta' responsabilità soċjali permezz ta' din ir-relokazzjoni bla ġustifikazzjoni. Nafu l responsabilità soċjali tal-kumpanniji hija ħaġa volontarja, però tagħti idea tal-impenn tagħha relokazzjoni inġustifikata tal-impjant tal-industrija slaktija zvali solitanas hija daqqa taħħar tal-prinċipji li għandhom jirregolaw il-kondotta imprenditorjali, il-kriterji ekonomiċi ta' massimizzazzjoni ta' dħul għal short term u mal-uniċi li jispiegaw deċiżjoni tal-impjant minna konsiderazzjoni għall-impatt uman u soċjali ta' dawn il-85 familji marbutin direttament mal-ħidma ta' din il-kumpanija. Grazzi ħafna. Thank you very much and uh, as Grazzi ħafna Iva din il-petizzjoni aħna diġa trattajnija fil-laqa tal-14 ta' ġunju. Ġifiri din hija proċedura ta', ta malajsa li għanna fil-Kumitat. Ndur li l-Kommissjoni forsi tiċċaraw naftit il-bicċa xogħol. Grazzi ħafna. Signori MPs, Signora Marcos, nixtieq nibda billi billi nil-ekawnek f'dan il-komitat biex niddiskutu dan il-sujġet. Sen kompli bl-Inglis issa. For um, interpreters. Um... Jina, nishti l-għonet nejt li aħna ma marġavejnix l-informazzjoni kollha li inti semmejt anki fi żmien asir ħafna mħabba l-proċedura jaċċelerata għalhekk jekk intom tridu li l-Kummissjoni teżamina il dan il-każ jekk joġobkom ibbatunna kollox bil-miktub ħalli nkunu nistaw nistudjawhom tukom rapport iktar tajm. Dwar dan il-grupp li jala l-impjant din ma tmux kontra e, il-liġi Ewropea għax hemm il-freedom of establishment li tippermetti dan imma ovvjament fil-ristrutturar il-tipu iwiet jikkonsidra wkoll il-konsekwenzi soċo-ekonomiċi. Imma il-Kommissjoni ma m'għandix id-dritt li eh, tindaħal fil deċizjoni ta' kumpaniji privati għalkemm tamlillhom appell lil dawn il-kumpaniji da kollan involuti fir-ristrutturar biex isegwu prassi tajiba biex ikun hemm ukoll il-management li jkun ikollu ċertu responsabilta juris responsabilta soċjali fil-proċess kollu tal-ristrutturar. Hemm ukoll il-liġijiet ta' Ewropej ta' fil-ristrutturar li bat irid isemmi u il-prassi tajba nerġgħu nagħmlu appell li kuħat tisegwi dan Hemm ukoll id-dokumentazzjoni fuq dan. Dejjem naraw li jkun hemm kollaborazzjoni biex l-istruttura jsir b'mod iktar xira. Il-min ħaddem u għandhom ċertu obbligi jinformaw, per eżempju, konsultaw il-ħaddima tagħhom skont liġi tal-Unjoni. l-obbligi joħorġu wkoll mill-Karta ta' Drittijiet Fondamentali tal-Unjoni Ewropea kif ukoll mid-direttivi la kif fuq il- fuq il- u d-direttiva ta' 98-59 fuq meta il- meta jintbatu jintemmilhom il-xogħol il-mod kollettiv u dejjem ġifiri dejjem ġifiri meta nitkellmu fuq il ħadimajtaw dawn is-sensja b'mod kollettiv. Il-liġi tal-Unjoni insibu li għandha wkoll ċertu normi minimi uh, li daw ġew trasposti fil-nazzjonali fil-liġijiet nazzjonali għalhekk sta għall-awtoritajiet nazzjonali anki l-rati u l-ispetturi tax-xogħol li jaraw li um, il-liġi nazzjonali li tkella fija il-regolamenti Ewropej qed tiġi rispettata Il-Kummissjoni fuq dan qed tara li negozjati bejn il-ħunta u rappreżentanti tal-ħaddiema u l-management għadhom għaddejja ċertu riżultati pożittivi eh, ftejn fuq pjan soċjali u kol id-data issa ġeddet qabel tinala jinala jim l impjant imġeddet berba xhur. Fil-Corporate Social Responsibility kif smajna, hija xi ħaġa li l-kumpaniji abbażi volontari jmorru għaliha. Aħna nfakru li hemm l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar dan li din l-istrateġija qed tiġi riveduta l-perjodu 2016-2020. L-istrateġija se tkompli iżżomm mal-prinċipji anki dawk tal-snus maquda dwar id-drittijiet tal-bniedem u anki l-linji gwida tal-OECD għal-multinazzjonali l-Unjoni Ewropea tistenna li l-kumpaniji jkunu konformi ma' dawn il-prinċipji ta' responsabilità soċjali mal-direttivi u anke il-liġi eh, nazzjonali. Il-Kummissjoni u tikkollabora mal-G7 u mal-OECD fuq dan il suġġett tal-responsabilità soċjali u naraw dejjem se jkun il-konsekwenza fuq il-soċjetà. Dwar l-użu tal-fondi strutturali mill-grupp Aktalis, il-Kummissjoni tista' tgħid wara li eżamina dan kollu li l-grupp għadu dal-aħħar snin ma, ma benefikax minn dawn il-fondi u mill-2014 anzi sal-2014 imma biex ikonna informazzjoni biex inkunu nistaw natu risposta iktar kompluta, nitolbu konti batunna l-informazzjoni ta' reċenti bil-miktub nkunu nistaw neżamina. Grazie ħafna. First, Angela. Angela, nibdaw bik. Grazie ħafna, Cecilia. Aha, din il petizzjoni appoġġajni għal fast track procedure għaliex naħseb li eh, din kienet eh, dan kien suġġett eh, importanti. Mikrofon għal kellim. Dinja ħaġa importanti, fabrika importanti għal dan ir-reġjun u dan huwa qasam importanti wkoll għal ħolqien tal-impjiegi b'mod dirett u b'mod indirett ukoll. Dan huwa eżempju ċorta ħażina ta' żman tellar progressiv ta' din l-industrija li qegħdin naraw jiżvolġi f'Kastilja u Lejon u fil-pajjiż in ġenerali. Jiena ninsistema l kummissjoni għaliex Għat irridu narraw jekk hemmx fondi li benefikat minnhom din il-kumpanija rridu nkunu nafuh dan għandu jkun hemm stħarriġ u mbagħad jittieħdu deċiżjonijiet l-aktar xieraqa. Hemm bżonn informazzjoni wkoll l-aktar dettaljata fuq is-suġġett u jiena nixtieq li naraw jekk mhux qegħdin ikun hemm konformità wkoll mar-regoli ta' responsabilità korporattiva aħna dejjem ħankun għadin nżommu ma' l-ħaddima u nixtieq ukoll li nibdew forsi nreġgħu lura din il-politika ta' ta' faqar li qegħdin iġarbu dawn it-tip ta' popolazzjonijiet illum il-ġurnata. Grazzi. Is-Sinjura Albiol. Grazzi. l L-appoġġ ta' xelluq mak ut eh, għal dawn il-ħaddiema eh, ilhom xhur jġildu dawn biex eh, isalvaw dan l-impjant u jisalvaw l-impjiegi tagħhom. Aħna wkoll ilna nappoġġaw din il-ġlida ta' dawn il-ħaddiema aħna naqoddimna kas li huwa prassi magħrufa għaliex dan il-kumitat trattajna każijiet simili ħafna. Hawnhekk għandna grupp imprenditorjali li ikun jixtieq jala impjant biex jiftaħ imbagħad impjant post ieħor. Jaħsbu biss dawn in-nies fil-benefiċċji ekonomiċi mingħajr ma jaħsbu fil-konsegwenzi soċjali. U għal daqstan din hija relokazzjoni pjanifikata ta' kumpanija li tagħlaq post u tiftaħ post ieħor għaliex jaqblilha hekk. F'dan il-każ qegħdin nitkellmu dwar il-fatt li 85 familja jispiċċaw bla xogħol. Eh, l-luq ta' impjant dan li mandux telfin ekonomiku. Minn hawnhekk nistgħu nintervjenu eħe fuq dan il-każ għaliex eh, waslu wkoll fondi strutturali ma nistawx nippermettu l-dawn it-tip ta' fondi jintużaw għal kumpanniji li jużaw mbagħad il-fondi biex jagħmlu dawn l-affarijiet ma nistawx nagħlqu impjant li jkun ser tajjeb meta dawn it-tip ta' kumpanniji jirċievu fondi strutturali. Naħseb hemm bżonn intervent minn naħa tagħna iva. U rridu wkoll inżommu f'moħħna li dan huwa possibbli bis-saħħa tal-leġiżlazzjoni tax-xogħol fi Spanja li wara r riforma kien possibbli li jingħataw is-sensja n-nies meta ma jkunx hemm telfin ekonomiku. Dan minħabba l-aħħar riforma tal-Partit Popolari minn din il-perspettiva naħseb ikun tajjeb kieku ngħaddu din il-petizzjoni lill kumitat tal-Impjigi b'mod li anki huma jistudjaw din is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi Iva. Naħseb għandna nifokaw fuq il-petizzjoni kif inni qoddimna u ma noqogħdux nidħlu f'diskussjonijiet politiċi nixtieq nenfasizza l-importanza li nirrispettaw il-petizzjonant u ma nippruvawx nidħlu f'diskussjonijiet politiċi, nsemmu il-partiti, eccetera, ma tantx napprezzhom dawn l-affarijiet. Issa nilqa li sur Demera f'dan il-kumitat qatt ma rajtek hawnhekk lilek. Grazzi ħafna, Sinjura President. Azila, Aziza, Cecilia, nħodos qed narak hawnhekk dimi għaliex. Ġil rak b'nadi oħrajn ukoll lilek, eżis kollegi. Kommenti off Mike. waqqaf l-alloċ għaliex kelli ngħidlu xi ħaġa l-kollega, mela eżis kollegi. Id-diskussjoni ta' dal ħodu kif diġà tqal għandu lan il-ħarsin ta' dawn il-85 ħaddiema ta' dan l-impjant Valjadolid. U l-ħarsin ukoll ta' dawn in-nies li irrabbu l-annimali li wkoll qegħdin ibatu minn dan l-eluq ta' dan l-impjant. xi ħaġa marbuta mal-qasam rurali eh, dejn it-trobbija tal-annimali u dan mingħajr m'hemmx bażi legali jew raġuni. Jiena nixtieq ngħidilkom li li eh, x-xemx minn filgħodu torik eh, dak li sar minn din il-kumpanija ma' żmien b'mod li jingħalaq dan l-impjant u x-xogħlijiet ċaqlaq mod ieħor. Dan il-proċess għandu jiġi mistħarreġ minn dan il-kumitat u jekk joħroġ li kien hemm illegalità, il-Kummissjoni Ewropea trid imbagħad taġġixxi b'mod veloċi. Attenzjoni speċjali wkoll fil-konfront tal-użu ħażin tal-fondi komunitarji li jistgħu jkunu servew għal skopijiet differenti minn dawk li insibu fir-regoli tagħhom u li forsi setaw servew biex saħħu impjanti b'detriment ta' oħrajn b'mod li mbagħad jiġġustifikaw dan iċ-ċaqliq ġeografiku. Dawn l-argumenti kollha u bl-istess ħsieb tal-petizzjonant tal fundazzjon anklaħe dan il-kumitat irid jistudja jekk matul dawn is-snin il-ħidma tal-grupp Laktalis kienieċ maħsuba biex taqret il-volum ta' produzzjoni tas sede ta' Valladolid b'mod li twittitri umbat għal din relokazzjoni xi ħaġa li tkun tista' tintuża biex tiġġustifika essenzja għal dawn il-ħaddiema u relokazzjoni tal-impjant parti minn hekk jekk sar użu mhux xieraq tal-fondi komunitarji maħsubin biex ikun hemm relokazzjoni tal-impjant ta' Valladolid kontra l-għanijiet ta' solidarjetà. U jekk ġew maħnuqa id-drittijiet ta' tħaddiema f'Kastilja u Leon diġant tqal hemm unanimità eh, min-naħa tal-aġenti lokali u politiċi għall appoġġ ta' dawn il-ħaddiema biex ma jingħalaqx l-impjant u aħna naħsbu li hemm soluzzjonijiet li jiżguraw il-vjabilità Eh, u l profittabilità ta' dan l-impjant kif diġa edna l-grupp tal-president tal-grupp l l-aktalis aħna nixtiequ li din is-sitwazzjoni tiġi rranġata b'mod li l-ħaddiema wkoll kunu jistgħu jkomplu jiżvolġu l-ħidma tagħhom. Xi ħaġa l-Kummissjoni issa wkoll. Jiena napprezza il-ħeffa li bija provajtu toħorġu bitweġiba li tagħmel sens, però Ovvjament, inti jidher li m'għandix biżżejjed informazzjoni, m'għandekx l-elementi kollha meħtieġa biex wieħed joħroġ b'rapport. U allura naħseb li jkun tajjeb li nibatu dokumenti minn naħa tal-kumpanija u minn naħa tal-gruppi politiċi u tal-ħaddiema u b'mod il-Kummissjoni ikolla biex taħdem. Minkejja dan wara la jiġi biex ngħidlek. Ġifir il-kritika għal ċerti kummenti tal-Kummissjoni. Per eżempju, Iva, responsabilità soċjali tal-kumpanniji. Għandek ħafna liġijiet u ħafna dikjarazzjonijiet min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej eh, għal ħarsien tal-pożizzjoni soċjali tal-ħaddiema u responsabilità tal-kumpanniji. Inti semmejt sinjura il-libertà tal-istabbiliment, ovvjament, iva, ħadd ma qed jiddiskuti għaddejn, is-semmit ukoll il-komunikazzjoni tal-ristrutturar, però f'din il-komunikazzjoni tal-ristrutturar m'hemm laqqas paragrafu wieħed marbut mal-użu żbaljat tal-fondi strutturali. U hawnhekk qudiemna għandna xi ħaġa suspettuża. Inti semmejtu ukoll direttiva 95-2009 li tgħid eh, dwar konsultazzjonijiet mal ħaddiema, però le eh, il-pjan soċjali li għandna hawnhekk huwa ir-riżultat ta' pressjoni politika, soċjali u ħaddiema wkoll għaliex dan kien għalluq ta' l-impjant salvaġġ mingħajr ma kien hemm konsultazzjoni konsultazzjoni maħat ma hemm, Nikonkludi, Iva, President. Issa, nippruvaw niġbru d-dokumentazzjoni meħtieġa b'mod li jintom ikolkom biex taħdmu b'mod li mbagħad nittamaw li jew ikun hemm sanzjoni meħtieġa jew inkella nindirizzaw din is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Meta titkellem l-Ispanjol inti Agustin inħoss li hija ħasra l minna ħatijaj li ma nifmekx direttament. Però nsemmaw l-interpreti, grazzi ħafna lill-interpreti. U grazzi wkoll għall-intervent tiegħek. Issa Sinjora Pittera. Grazzi, naħseb li din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa. Għaliex meta nisma' l-argumenti, nista' nara xi kontradizzjonijiet qegħdin nitkellmu aħna dwar l-użu ta' fondi Ewropej. Il-Kummissjoni qed tgħid li mill-2014 il-kumpanija mużax fondi strutturali l-Kummissjoni tixtieq tistudja issa jekk dan kienx il-każ qabel din id-data. Jaf tkun idea tajba li nistudjaw is-sitwazzjoni u nixtieq nkun fuq kienet x'kienet ir-raġuni nixtieq nkun naf ir-raġuni għala jista' jkun hemm dan din ir-relokazzjoni ta' dan l-impjant għaliex jaf ikun hemm raġuni differenti forsi tista' tkun raġuni ta' massimizzazzjoni tal-profitti. Però dan l-impjant jista' jispiċċa bankarotta eh, jew inkella l-kumpanija tfalli wkoll u dan jista' jwassal imbagħad xorta waħda għal aktar nies imkeċċija. Ma nafx jiġifieri jiena, eh? naħseb hemm bżonn inkunu nafu aktar qabel ma naraw x'nistgħu nagħmlu mbagħad. Grazzi ħafna, Rosa Esteras. Grazzi. l Grazzi l-Milagros Marcos u l-tim tagħha Qed tirrappreżenta firxa sħiħa politika min-naħa ta' Kastilja Leon, sinjura. Nixtaqt ngħid xi ħaġa brabta ma' dan is-suġġett. Ovvjament il-petizzjoni għadha tibqa' miftuħa hemm tliet suġġetti jew lenin għalija li ġew trattati diġà hawnhekk. L-ewwel eh, dawn id-drittijiet tal ħaddim li qegħdin ikunu maħnuqa. Eh, u anke l-ekonomija indiretta wkoll minn rabbi l-annimali pereżempju dawn kollha spiċċaw preġudikati minħabba l-aġir ta' kumpanija. B'mod li qegħdin neqerdu koll il-volum ta' produzzjoni ta' dan l-impjan u dan jista' jwassal assenzja ta' aktar ħaddiema. Però hemm xi ħaġa importanti oħra wkoll il-fondi strutturali. Il-fondi strutturali huma fondi ta' koeżjoni li jorriġinaw fl-Unjoni Ewropea biex l-Ewropa tkun aktar maquda u l-koeżjoni hija element soċjali u element ta' żvilupp ukoll ta' solidarjetà u għal daqstant dawn l-affarijiet imorru għal kollox kontra dan l-ispirtu din relokazzjoni pjanifikata tmur kontra l-ispirtu tal-fondi ta' koezjoni u strutturali għaliex l-iskop oriġinali kien żvilupp, kompetittività u avvanz ukoll u nuqqas ta' ta' zbilanċ bej ir-reġjuni u allura għadin jużaw dawn il-fondi biex isseħ il-kontrarju. naħseb hawnhekk għandha x'tagħmel il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni talbet aktar dokumentazzjoni u naħseb eh, nistgħu nakkomodawha f'din it-talba. Imbagħad hemm ukoll is-suġġett ta' responsabilità soċjali korporattiva Dan ukoll huwa wieħed mill-pilastri tal-Parlament u l-istituzzjonijiet. Ġifiri li jkun hemm parti għas-solidarjetà dawn it-tlet pilastri ġifieri huma dawk li iwasluni biex naħseb li din it-talba hija eh, ġustifikata ħafna Nixtieq ngħid ukoll ir-rapporti tal-fondazzjoni msemmija jirruna li deċiżjoni ta' eluq tal-impjant m'hemm ġustifikazzjoni għalija u allura naħsbu li hawnhekk għandna qudiemna każ ta' kompetenza komunitarja fejn il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jista' u għandu jagħti tweġiba b'mod li l-ħaddiema u s-soċjetà fil-ġejjieni u bris l-osma kollha iċ-ċittadini iħossu li l-istituzzjonijiet qegħdin ribhom. Naħseb nistgħu ngħinuhom ħafna lil dawn in-nies grazzi. Grazzi ħafna Rosa. Is-sur Teri Kabras. U nikkonkludu u nagħlqu l istawnek hawnhekk. Eh? Grazzi ħafna President. Sa nitkellem bl-Ispanjol jena. għaliex għandna l-interpreti li jgħinuna. Grazzi ħafna lill-interpreti. Ħan itkellem fissem tal-ħodor hawnhekk jiena. Il-petizzjonanta prezentat tliet punti u jina napoġġa bisħiħ, però naħseb ukoll li hawnhekk għandna problema fondamentali, rridu ngħidu għadin. Aħna l-kol kemm aħna naċċettaw il-kapitalizmu u l-kapitalizmu huwa krudili. u qed imur mażmin isir aktar krudili. Il-Kummissjoni eh, turiħ dan bil-kummenti tagħha responsabilità soċjali, retorika, insomma, però mbagħad meta niġu assi no jiġu kalpestati l-ħaddiema. U jiena flimkien mal-kollegi tiegħi Agustin, Anħela, Marina wkoll, il-kollegi tiegħi Jiena ngħid li huwa importanti li niffokaw fuq it-tieni punt li ġi prezentat mis-sinjura, ġifiri il-fondi Ewropej li bla dubju waslu b'mod illeġittimu. U hemmhekk il-Kummissjoni qed tara x'se tagħmel. Naħseb hemmhekk irridu niffokaw aħna. Għaliex nisimgħu dwar ir-responsabilità nisimgħu ħafna affarijiet l-Ewropa maquda, però mbagħad ma jiġri xejn fil-verità. Jiġifieri hawnhekk jiena ninsisti. Moralment, politikament, l-elementi l-oħrajn importanti iva, però l-Kommissjoni hija kapitalista għam minnu dan. Ah, Bid-daħqa qed ngħidilek eh, din kommissjoni però ngħidilek xorta u naħseb li l-fondi strutturali dan il-punt huwa importanti ħafna. Neżaminaw bir-raqqa jekk huwiex minnu jew le li dawn il-fondi ġew użati b'mod żbaljati. Grazzi ħafna l-President, grazzi ħafna. Mela. Kull ma jmur inżidu fil-kreattività, però x'inhu nisimgħu il petizzjonanta għal sa ngħaddilek il-kelma għal żewġ minuti oħra. Grazzi ħafna lil kulħadd tal-interventi. L-ewwel net naħseb li relokazzjoni pjanifikata waslet għal sensja kollettiva pjanifikata, evitat il-possibilità li wieħed jaġġixxi min-naħa tal-amministrazzjonijiet pubbliċi entitajiet ta' ħaddiema. Il-Kummissjoni sew qalet jekk l-industrija ikollha użu ta' kapaċità simili Eh, għal impjanti oħrajn dan iwassal għal dejta li twassala fost l-aktar impjanti kompetittivi ta' dan il-grob. L-unika differenza hija li dawn il-ħaddiema tal-impjant il-85 minħabba l-anzjanità tagħhom salarju oli tagħhom hemm kien tqal li l-kompetittività tal-impjant idbati, però da mhux minnu. Hemm bżonn nistħarġu wkoll il konsegwenzi u jittieħdu l-miżuri neċessarji eh, fuq il-fat jekk dawn il-fondi strutturali setaw servew b'mod indirett biex jiġu faċilitati pjanijiet ta' relokazzjoni, però mhux qabel biss anke issa u anke fil-ġejjieni u importanti li l-Kummissjoni tkun tista' taġixxi fuq dawn eh, l-affarijiet. Hija ħasra li kumpaniji bħal dawn E jaslulhom dawn il-fondi u b'mod imbagħad li tispiċċa biex tagħmel dawn l-affarijiet. Jekk il-fondi jkun jistgħu jintużaw għal dawn l-għanijiet, naħseb allura li għandna bżonn riflessjoni dettaljata fuq l-użu tal-fondi strutturali, maħsubin biex ikun hemm żvilupp rurali, biex ikun hemm koeżjoni attività u mhux biex jingħalqu dawn l-impjanti u jiżdiedu l-iżbilanċ territorjali. Għal daqstant jiena naħseb li dan huwa wieħed mill-punti kruċjali U anke responsabilità soċjali u kolx. xtaqt ngħid ħaġa, pero aħna ma stajniex eh, nsibu fuq il-website eh, tal aktalis ma stajna nsibu xejn fuq responsabilità soċjali tal-kumpanija. Xejn. U ma nafx iġifiri jekk ux fuq dan in-nuqqas ta' responsabilità soċjali li hija dovuta din id-deċiżjoni, jiena naħseb li mhux biss hawnhekk qegħdin jiġu mkeċċija il-ħaddiema però parti minn hekk qed tiġi imxekkla jiġi mxekkel il-beħ tal-kumpanija lil terzi persuni minħabba kwistjonijiet ta' kompetizzjoni. Aħna rridu neżiġu li għandu jkun hemm possibilità ta' beħ tal-impjant li xi ħadd ieħor b'mod li niggarantixxu hekk li dawn il-ħaddiema jistgħu ikomplu jaħdmu fl-ambjent familjari u soċjali tagħhom. Is-sitwazzjoni tal-lum il-ġurnata fir-reġjun tagħna ma naħsibx li għandha tkun permessa minn naħa dan il-Kumitat u l-Parlament u inqas ma narawha f'reġjuni Ewropej oħrajn li jistgħu jispiċċaw f'sitwazzjonijiet simili. U importanti li ikun hemm stħarriġ biex nevitaw li l-lum il-ġurnata fil-ġejjien konna situazzjonijiet eh, simili. B'mod li kunem fondi strutturali li jillimitaw u joħolqu u solidarjetà u l-koezjoni. Nalaq billi nirringrazzjakom għal fast track procedure u nirringrazzjakom u koll sensitivita ta'kom bla dubju. Eh, Għedin naraw daqxejn ta' tama għal dawn il-ħaddima li jixtiequ jkomplu jaħdmu jixtiequ li dan l-impjant jibqa' jkompli ikun kompetittiv. Grazzi. Very much and I can assure you. Nista' inserraħlek moħħok illi rari ħafna li dan il-komitat jieħu deċiżjoni b'mod unanima fost il-partiti kollha u llum irnexxilna nigżbuha. Din hija xi ħaġa rari għalhekk tista' tmur lura għand il-ħaddiema tagħkom fir-reġjun tagħkom u twaslu l-messaġġ illi l-Kumitat tal-Petizzjonijiet qed jappoġġa il-każ tagħhom b'mod unanimu. Mela, ħansemmi xini l-alternativa li jista' jkollna. Intom fisem il-ħaddiema bħala petizzjonanti għandkom tibatu iktar informazzjoni lill kummissjoni u lis segretarjat biex tinvestigaw aħjar jekk il-fondi komunitarji u x'qed ikunu allokati b'mod ħażin u xed ikun hemm misappropriazzjoni tagħhom. Dan huwa l-uniku mod legali li bih nistgħu naraw jekk inkissrux ir-regoli b'xi mod dwar kif għandhom jiġu użati l-fondi. Dan japplika kemm għal fond strutturali kif ukoll għal fondi reġjonali. U jekk dan ikun minnu, jekk dan ikun imur kontra l-promozzjoni ta' koeżjoni u solidarjetà, fih dan l-Unjoni. Mela, dak li nistgħu nagħmlu u nistgħu wkoll nitolbu li ssir iktar investigazzjoni. Aħna fil-Parlament inħobbuha din il-kelma corporate social responsibility imma din mhijiex ħaġa obbligatorja, hija xi ħaġa volontarja huwa kunċett volontarju li japplikaw il-kumpanija japplikaw din it-tip ta' responsabilta. Iżda mhijiex obbligatorja, ma nistgħux nilleġislaw fuqha, nistgħu biss nippromovuha bħala xi ħaġa volontarja li jew jimxu magħha jew li jirrifjutaw li jimxu magħha. F'din il-kamra però hija xi ħaġa popolari ħafna u narawha anke f'bosta komitati. Hawnhekk qed nitkellmu dwar kumpanija privata u hija deċiżjoni ta' management. Jiġifieri la il-Parlament Ewropew u lanqas il-Kummissjoni m'għandha kompetenza formali li tieħu deċiżjoni meħuda minn kumpanija privata. Iżda xorta nistgħu ninformawhom li ma napprovawx minn dak li qed jagħmlu, għalhekk dak li nistgħu nagħmlu U għalli torbukom tatuna iktar informazzjoni, il-petizzjoni senħallu miftuħa u senżommu dialogu għaddej mal-Kummissjoni biex naraw kif il-fondi qed jiġu użati jekk kux qed jiġu użati ħażin. Apparti minn hekk nistgħu anke nikkuntattjaw b'mod dirett il-management ta' din il-kumpanija. Dan huwa moment storiku f'dan il-kumitat minħabba raġuni li semmejt għax il-kumitat qed jieħu pożizzjoni komuna komuni fuq it-talba tagħkom. Grazzi għal darboħra li ġejtu hawnhekk u tal-li ħattu dan il-vjaġġ twil u nawgurawlkom għal futur tagħkom għal milli għal post sabiħ fl-Ewropa. Tajjeb, grazzi tas-sewa ejja ngħaddu għal punt li jmiss petizzjoni numru 259 petizzjoni ta' Spanja fissem l-AMSG f'Tenerife. Viva Spanja ejja nkomplu. Lodwa tajba. Grazzi tas-sew, mela. Natu l-mikrofonu l-petizzjonant għal ħames minuti. Il-pjattaforma Salvar la Teħita twaqfet sabiex tipproteġi din il-bajja ta' teħita u ir-riserva naturali ta' Montanja Roħa din hija waħda mill-ikbar mill-iktar żoni importanti f'Tenerife u għandna nipproteġuha mill-ħsara irreversibbli li ser issir mill-fatt li jekk tinbena l-lukanda hawnhekk. Montanja Roħa kienet iddikjarata mm, post importanti ta' interess naturali fl-1997 u hija parti wkoll minn netwerk ta' eh, zoni naturali protetti. U dan ġi klassifikat bħala riserva naturali speċjali fl-1994. Din dan huwa ambjent eh, uniku bliktar ekosistemi eh, importanti f'Tenerife rajna u kol ħafna degradazzjoni minħabba zvilupp matul is-sebajnijiet u tmeninijiet. Minħabba zvilupp ta' turizmu u tibdiliet fil-popolazzjoni. Hawnhekk hawn ukoll formazzjonijiet vulkaniċi, eh, kosta twila, għanna djuns ukoll tar-ramel u għanna ħafna flora u fauna. Din hija waħda mill-żoni speċjali ta' konservazzjoni f'dan ir-reġjun tal-Unjoni Ewropea. U din hija żona importanti l-protezzjoni tal-asafar u huwa punt fejn u wkoll ħafna asafar li jpassu. U fannes wieħed tidder tibu dwar l-asafar hemm lista ta' safar li huma fi periklu ta' estensjoni fosthom il-clovers u oħrajn pa' shortowed l-ark u il- karanderella li huma tip tal-arks oħra li dawn ukoll inqerdu. Dawn it-tipi jinstab, dawn ispeċi jinsabu wkoll f'din iż-żona. U qegħdin jinqerdu minħabba il-pressjoni li qed titpoġġa fuq din il-bajja u fuq il rizalva naturali. Iż-żona marina hija żona ta' ċertu importanza wkoll hija l-ikbar ekosistema marittima tal-arċipelagu kollu. Iżda, Hawnhekk għandna dan l-ambjent kollu, għandna l-muntanji u għandna bajjiet. Dawn kollha huma apprezzati mill-ċittadini u residenti lokali u turisti kollha li jżuru din iż-żona, din dan huwa din hija żona ta' importanza. U lan huwa hawnhekk li jinbena timbena lukanda fuq żona ta' 26,000 km kwadru b'tlet solari b'312 kamra u li testa' tmimmit ruħ. Dan ser jimbena eżattament mal-frontieri taż-żona protetta. Imbagħad hemm il-kwistjoni tad drenaġġ u tal-ilma eh, maħmuġ. Din hija problema fil-provinċja tal-Granarja Bonatana u jekk din se tkun qari jekk timbena din il-lokanda għaliex dan id-drenaċ mhux trattat ser ikompli jiżdied u ser ikompli jaffetwa din iż-żona ta' Tenerif. Għanna nfakru li artiklu 6 ta' direttiva tal-abitat 39 34 tajt illi kwalunkwe ħaġa l taffetwa zoni ta' natura l fejn għandu jkun hemm abrozzat tal-impatt tagħhom sabiex dawn jingħataw permess biss jekk ikun hemm assigurazzjoni li mhux ser jikkawżaw ħsara għall integrità ta' dawn iż-żoni kollha. F'opinjoni tagħna huwa impossibbli li ssir dan il-bini f'dan l-ambjent daqshekk sensittiv mingħajr ma jkun hemm impatt sostanzjali fuq il- fuq din iż-żona kollha u ser jaffettwa wkoll il-Montanja Roħa u il-żdona kollha ta' din il-bajja. Memx eh, strisċi tal-qu hawnhekk u għalhekk qed tintilef ħafna art dan mhuwiex f'konformità mad-direttiva tal-2009 artikli 34 din hija direttiva li tmur lura għal 30 ta' Novembru 2009 fuq il-protezzjoni tal-asafar slavaċ. Dan jintroduċi kriterji għal habitat li qegħdin fiħdan iż-żona ta' protezzjoni. Din l-idea ta' buffer zones u żona ta' tranzizzjoni bejn żoni protetti u dawk li huma abitati aħna irċivejna 100.000 firma ta' appoċ. Dan huwa din hija żona importanti ħafna. Għanna nixtiequ nisalvagwardjaw dawn il-Gżejjer Kanarju u għanna nfakru anke il-konferenza dinjija tal-turizmu sostenibli approvat il-karta tal-Anzerotti li titkellem dwar l-svilup sostenibli li huwa importanti ħafna. Pjazzi tassew, mela dan aħna trabatakom indrezzajnija burġenza anke fid-deċiżjoni li ttieħdet tihdet fil-Kumitat. Biex wieħed jindirizza proċedura burġenza, petizjoni burġenza ma ma ssirx ta' spiss, aħna ħassen li hija ammissibbli u ridna nħaffu l-proċess biex nkunu nistgħu nifmu xa jiġri. Nixtieq issa ndur lejn il-Kummissjoni sabiex tagħtina xi forsi xi informazzjoni ġdida u anke possibilment aġġornament ta' fiex ninsabu. Grazzi tassew, Signora President. Kif qalet il-petizjonanta, Dan huwa proġett għal-bini ta' Lukanda li ser timbena viċin żewġ zoni ta' natura l-fejn, montanja roħa u il-salvar u il- um, din iż-żona importanti f'Tenerif. Issa, għabbaħda tal-informazzjoni mill petizjonanti qed naraw dan il-proċett għadu ma autorizzat awtorizzat mill-awtoritajiet lokali tal-Istat Membri u kif qalet il-petizjonanta artiklu 6 tad direttiva tal-abitat ikun qed japplika f'dan il-każ. Ġifieri, kwalunkwe proġett li jista' ikollu impatt maġġuri fuq żona li tkun inkluża fin network ta' natura 2000 għandha tkun suġġett għal evaluazzjoni ta' impatt fir rigward tal-konservazzjoni ta' dawn iż-żoni. U dan jista' jiġi awtorizzat minn awtoritajiet kompetenti jekk il-konklużjonijiet din l-evaluazzjoni ta' impatt juru illi mhux ser waslu għal effett li jkun ta' dannu għal din iż-żona. Kif intqal fil-passat dan il-proġett ma ġiex awtorizzat Għalhekk il-Kummissjoni temmen il l-awtoritajiet Spanjoli qabel ma jagħtu l-awtorizzazzjoni tagħhom se jkunu f'konformità ma' dispożizzjonijiet tal-liġijiet ambjentali Ewropej u anke jagħmlu din l-evalwazzjoni ta' impatt ta' dan il-proġett. Jekk inħossu li jkun hemm il-potenzjal ta' dan l-impatt u mandom jagħtu l-approvazzjoni tagħhom jekk iħossu li dan jista' jaffettwa iż-żona. Xart għalhekk għandna nfakru il-Stat membri għandhom ir responsabilta prinċipali biex japplikaw il-leġiżlazzjoni Ewropea li hija wkoll parti mill-leġiżlazzjoni nazzjonali. U aħna nemnu illi dawn id-dispożizzjonijiet se jkun hemm ta' magħhom qabel ma jiġi approvat dan il-proġett. Issa, fuq l-ideja tal-buffer zones u zoni ta' natura l-fejn, il-Kommissjoni tixtieq tiċċara il leġislazzjoni Ewropea ma ma tkoprix dawn il-buffer zones taħt natur taħt zoni ta' natura fejn iżda jekk wieħed ħares lejn artiklu 6 tad-direttiva tal-habitat id-dispożizzjonijiet japplikaw għal kwalunkwe zoni li jista' jkollhom impatt fuq iż-żoni ta' natura 2000 kemm jaqgħu kemm jekk ikunu fil-dik iż-żona jew barra minna u jekk il-proġett ikun ser ħalli effetti, artiklu 6 ta' direttiva tal-abitat tkun tapplika. U imbagħad fuq l-inklużjoni tan network ta' din il- ta' taħita qatt ma tniżlet din fil-estat tal-awtoritajiet nazzjonali bħala parti minn netwerk ta' Natura 2000 fuq il-leġiżlazzjoni applikabbli il-leġiżlazzjoni Ewropea applikabbli f'din iż-żona irridu nħallu fidejn l-istati membri sabiex jallokaw il-postijiet li għandhom jiġu inklużi fin-netwerk Natura 2000. La darba issir din l-għażla għabbażi ta' kriterji xjentifiċi irrid ikun hemm ukoll evalwazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni biex niskuraw li proposta li ssir mill-Istati Membri ifisser illi in-network se jkun konsistenti u jippermetti li jkun hemm konservazzjoni tal-habitats u tal-ispeċi fl-Unjoni Ewropea li jirrikjedu protezzjoni skont id-direttiva tal-asafar u tal-habitat u f'dan il-każ il-Kummissjoni twetta evalwazzjoni kontinwa tal-kemm tkun proposta adegwata. Anke għal habitat għall ispeċi u li huma fl-interess tal-komunità. U skont l-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tqisx illi huwa meħtieġ li din iż-żona teħita tiġi meqjusa bħala żona taħt in-netwerk ta' Natura 2000. Grazzi tassew, Sinjura President. Grazzi lilek, niftaħ il-mikrofonu għal kollegi. Mela, jekk ma jimportax, nibdew bis-sur affrontax tal kollu jitlaq. Umbat nżommu il-lista ta' kellima skont kif mitluba mill-kollegi. Grazzi ta' s-sar, signor President, li għatatini dan il-mikrofonu jiddispieċini ma għandi appuntament 50 minuti. Jena nishtri nappoġġa dak illi għat jiproponu għawnek, għawnek għanna livell ta' turizmu li mhuwiex sostenibbli Hawnhekk qegħdin jattakkaw riserva naturali li fija għandna żoni ta' protezzjoni speċjali skont id-direttiva tal-asafar u tista' tolqot mod negattiv il-biodiversità u l-speċi protetti li infirxu f'din iż-żona. Nittamu l-autoritajiet Spanjoli jieħdu pass lura u ma jappruvawx dan il-proġett. Anke skont il-propjoni ta' dan il-Kumitat, Issa fuq l-impatt li ser jitħalla fuq din il-bajja għandhom jiġu evalwati u naraw li jkunux qed jimxu ma' drittijiet ambjentali tal-Unjoni Ewropea għalhekk għandu il-lokalitajiet ta' din dawk responsabbli din il-bajja għandhom jisibu alternattivi oħra għax dan jistgħu jkollu effetti negattivi fuq sit ta' natura għalfejn din l-evalwazzjoni ambjentali Eh, titlob il-fat li jridu jimxu ma l-osservazzjonijiet. Dawn għandhom jimxu u koll ma l-obbligu koll amministrativi fostom dawk eh, li jimxu ma direttiva tal-abitat tal-safortan skont artiklu 6 ta' direttiva tal-abitat għal proġetti li mandom xaqsmu ma' ġestjoni ta' sit natura il-fejn iżda li xorta jistaw ħallu impatt fuq dan is-sit. Se queste valutazioni ambientali non sono svolte o sono svolte in maniera errata dalle autorità spagnole, il complesso alberghiero dan il-proġett mandu jiġi autorizzat. Aħna irridu nuru l rwal ta' direttiva tal-abitat għal protezzjoni tal-biodiversità. U rrid dan irrid eh, isir u li ma jsirx fiħsara fiħsara natura fl-Ewropa. Thank you very much. And now Juan Fernando, the floor is yours. L-Onorevoli Juan Fernando. I'm going to Spanish. Grazie ta' soħaq pal spanjol Oh, in the routine here, Spanish case. Primero, l-ewwel net nishti nilqa lil din laqda eh, fostna u grazie u kol tal prezentazzjoni ta' dan il-każ. Eh ħaġa interessanti ħafna dejn. Eh, Namguralkom issa. Eh, mhux id-dimensjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew li qegħdin niddubitaw hawnhekk, però l-ħila tagħha li tisma' eh, l-elementi u petizzjonijiet ukoll li joriġinaw ċittadini li nirrappreżentaw aħna is-soċjetà ċivili wkoll fuq dawn is-suġġetti li jkollhom interess Ewropew. Eh, u dan huwa każ minnhom pereżempju każ li jaffettwa l-leġiżlazzjoni ambjentali Ewropea kwalunkwe azzjoni fuq it-territorju fejn ikun hemm ksur tal-liġi Ewropea bħad direttiva ħabitat tal-2009 artiklu 6 liġi msemmi U għalhekk għakom fostna eh, nilqa din l-inizjattiva. It-tieni net nixtieq nenfasizza fil-kapaċità tiegħi ta' ċittadin Spanjol ta' membru Spanjol tal-Parlament Ewropew b'mod speċjali tal kondizjoni tiegħi ta' residenti fil-Gżejjer Kanarji l-importanza li nati għal kondizjoni tal-ambjent fil-Gżejjer Kanarji. waqt il-vjaġġ politiku tiegħi jiena dejjem tajtu importanza dan il-ġlida kontra l-spekulazzjoni bla razan, ħaġa li għamlet ħafna ħsara eh, fl-art fejnejx. Umbat, brabta. Ma' turizmu li bla dubju huwa pilastru tal-attività ekonomika tal-post ukoll. Irridu nqogħdu attenti li l-iżviluppi turistiċi però ma jkollhomx impatt negattiv ulterjuri fuq il-ħarsien ambjentali fil-Kanarji. U dan il-ħarsien ambjentali huwa intensiv fil-Kanarji fost l-ola meta tqabbel għaliex aħna mhux biss għandna liġi ta' spazju naturali, però għandna dimensjoni territorjali wkoll bħalma semma diġa, u daqstant naħseb li huwa tajjeb li nitħasbu dwar il-fat li din it-tip ta' lukanda maħsuba għal Tenerife ma jkollix impatt territorjali negattiv. Jena fit-tix daqxejn biex niċċerta ruħi li e, hemm konformità mal-liġijiet ambjentali, hemm rapporti favorevoli tal-Kunsill Lokali tal-Konsil Territorjali u rapporti favorevoli u tal kunsillieri tal-qasam territorjali ta minnaħa tal-gvern tal-Gżejjer Kanarji u hemm ukoll referenzi f'dan ir-rapporti kollha għal konformità mal-liġi Spanjola tal-kosti, e, liġi stretta ħafna dejn. Liġi statali tal-1988 li hija stretta ħafna fuq il-kosta fuq l-ambjent tal-baħar ukoll tipprevjeni ħafna azzjonijiet li sta jkollhom impatt fuq il-kosta u allura ninsisti ir-rapporti kollha li għandna d dispożizzjoni tagħna juru li hemm konformità mal-liġijiet. Però l-Kummissjoni kif qalet tista' teħtieġ l-awtoritajiet Spanjoli li jkomplu jikkonformaw ruħom. L-azzjoni ta' ma bdewx però nixtieq ngħid li mill-qari tal-rapporti jintwara biċċar li l-pjanar tal-hotel mhux qed jaffetwa din iż-żona Montanja Roħa. U kufint wera fil-liġi ta' spazji naturali hemmhekk m'hemmx natura ta' spazju eh, protett, riserva naturali biss hemmhekk u ma jaffettwax lanqas l-network Natura 2000 ġifiri. Eh, dan il-kunċett li semma hawnhekk fir-rigward ta' Montanja Roħa naħseb li dan it-ħassib mhuwiex ġustifikat lanqas fir rigward tal-impatt territorjali li jista joriġina minn bini ta' din il-lokanda. Eh, ovvjament il-Kommissjoni titqgħod attenta biex tara li jkun hemm konformità mal-liġi Ewropea u ovvjament eh, jista' jintalab ukoll il-Gvern Spanjol eh, juri li hemm konformità. Somebody the floor, but it's even nicer when the person gives the floor back. Tajjeb natu il-mikrofonu lilek issa. Nat il-mikrofonu lura lill-Angela, jekk joġbok zon fil-qosor għax fin-nofsija irridu nalqu. x tirrepet wara xulxin, kulħadd qed jgħid l-istess ħaġa. Mi gustaría empezar rekordan. Nixtieq nibda. U dan ngħidu l Juan Fernando, nixtieq ngħid li jekk aħna nitolbu li dan jiġi inkluż taħt il-fast track procedure kien għaliex kien minbeda x-xogħol mingħajr permess u allura eh, jista' jekk il-Kummissjoni toqgħod tistenna li jkun hemm il permessi kollha, però xorta waħda x-xogħol eh, jinbeda, ġifieri l-idea tal-fast track procedure kienet għaliex l-affarijiet inbdew kif inbdew. Irt infakkar ukoll li dan il-proġett wassal ukoll għal tħassib soċjali kbir fil-Kanarji. Nġabru ħafna petizzjonijiet fil-fatt kontra l-proġett li nistaqsi l-Kummissjoni fejn teqed hija hemmhekk ir-rispett fil-konfront tal-Konvenzjoni ta' Rus u regolamenti relatati marbutin mal-tarċipazzjoni tal-ċittadin. Ma kienx hemm konformità magħhom dawn nixtieq ngħid ukoll li eh, anke fir-rigward tan-netwerk Natura eccetera. Eh, din iż-żona edha ma' ġemp il-Montanja Roħa, hija żona fejn l-impatt fuq is-sand dunes hija eh, hemmhekk. Jiġifieri din hija eh, skuża oħra. Nixtieq infakkarkom ukoll il-Gvern tal-Kanarji fis-sena 1994 naqqas l-ispazju imħares b'mod li id-żoni urbani jinfirxu aktar. Ġifiri rridu ngħidu wkoll li hawnhekk qegħdin nistrumentalizzaw il-kunċett ta' interess ġenerali għaliex il-bini ta' din il-lokanda se tibbenefika biss il-privat jekk ma nagħmlu xejn. Jien nixtieq inkun naf il-Kummissjoni x'se tagħmel bil-prinċipju ta' prekawzjoni għaliex qoddim każ bħal dan meta bdew diġà xogħlijiet bla permess ħsara ħsara irreparabbli. E, e, Il-Kommissjoni meta se taġixxi dan il-prinċipju. Jiena naħseb li aħjar nipprevjenu e, milli nispiċċaw b'diżastru. Jiena f'jannar għamilt mistoqsija bil-miktub lill-Kummissarju Ambjentali u ħanaqralkom hawnhekk x'qalli u kellu fiduċja li l-awtoritajiet kompetenti Spanjoli garantixxu l-applikazzjoni sħiħa ta' dak li hemm fid-direttiva fuq il-habitats. U diġà kienu bdew xogħlijiet hemmhekk, kellu fiduċja ġifieri naħseb il-Kummissjoni taf tajjeb u nieqaf hawnhekk li fil-Kanarji dan l-aħħar kien hemm l-involviment ta' madwar disa proċedimenti ta' ksur Eh, naħseb il-gvern tal-Kanari irrit jerfa responsabilità anki ambjentali tiegħu. Ġifieri din tal-fiduċja ma naħsibx li għandu jkollna fiduċja hawnhekk noqogħdu attenti, napplikaw il-liġi, nieħdu l-miżuri rridu nagħmlu. Naħseb li l-akbar numru ta' ksur fl-istat kollu se jkun fil-Kanarji f'Tenerife biex inkun preċiża. U allura rridu napplikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni u nixtieq lill kummissjoni tweġibni fuq dan. Nieqaf hawnhekk jekk trid biex ma naħdilkomx il-ħin. Grazzi. And now Mr. Grazzi tassew, issa l-Onorevoli Sebastianov imbat Kalvet u daqsek l-lista ta' kallima. Signora Grazzi, President. Se prova. insan fil-qosor. L-ewwel irridu nagħmlu għacċara li l-fatt li qiegħda ma' zona protetta iva Ta' fetwa u dan is-semma wkoll artiklu 6 semma li jgħid biċ-ċar li kwalunkwe modifika li tista' ta' fetwa irrid ikollha studju ta' impatt ambjentali eċetera. Mistoqsija tiegħi il-Kummissjoni hija ċara il-fatt li diġà ġiet kwalifikata dejjem bħala żona urbana mhux biżejjed li se jkun hemm urbanizzazzjoni ma' ġemm żona protetta mill-liġi Ewropea mhux biżejjed eh? jekk ma naġixxux u għonek norbot ma dak li qalet Angela, ikonna riskju li nispiċaw biex naġġiċu tartu jid-dinja ħaġa li tiġri ta' spess fl-ambitu Ewropew li ġifiri nixlu l-legalità meta jkun tartu iż. Jena minn Valencia u ftit ilu it-twessiħ tal-port ġi dikjarat bħala eh, illegali, pero xogħlijiet bdew nqerdu ċerti żoni, n-nies kellhom jitilqu minn djarhom u il-Kummissjoni fl-aħħar aġixxiet u qalet li x-xogħlijiet kienu legali, però l-ħsara tkun saret. Ninsisti, il-fatt li diġa' jkun hemm kategorija legali ta' żona urbanizzabbli il-proġett tal din il-plejja della taħita ma ġemp żona protetta mhux biżejjed b'mod li jintolbu dawn l-istudji għaliex hekk ma naġixxux nispiċċaw biex naġġixxu meta jkun tard wisq. Naħseb li il-Kumitat trid ikun viġilanti hawnhekk fuq il-Kummissjoni. Grazzi. Thank you very much, Mr. Calvi. Grazzi l-Onorevoli Calvi. Grazie, signora Presidenta. Grazzi. Fil-qosor. Kontent li fl-axħar edin nittrattaw suġġett Spanjol Għaxilna ħafna ban nittrattaw affarijiet Spanjoli hawnhekk dan juri li nsolvu problemi ta' Spanja dal komitat ma jkollu xejn jagħmel aktar. Mela, grazzi l-Kommissjoni għall-intervent tagħha. U grazzi wkoll, aħ xi darba jmiss il-Ġermanja wkoll, bżax. U grazzi wkoll għall-intervent ta' l-MP Aguilar. Itkellem bis-sens. Infakkarkom dwar ħaġa l-arti tal-gvernar hija l-arti tal-bilanċ ukoll. Il-flora u l-fauna. Eh, hemm ukoll però id-drittijiet tas sidin ta' din l-art ilhom sidin ta' din l-art mill-71. Hemm ħafna drittijiet involuti fil-moddi avukat kien jgħid, il-liġi t-tġi applikata. Umbat jiġi xaħti jħor jgħid ammen u daqsek, hekk kienu jizvolġu l-affarijiet fi Spanja fil-moddi. Okay, um, now we are about to conclude. Tajab, wasanna biex nikkonkludu. Iżda nixinati il-mikrofonu l-petizjonant, petizjonant taqar żewġ minuti massimo. Grazzi. Mela, il-pjattaforma nasbu l-maġġoranza tal-turisti jistaw għawdu minn ambjent ikun parti mill-esperjenza vitali meta dawn iżuru dawn il-postijiet. Irridu, irridu nibżaw għal dan il-patrimonju. U importanti li insalvaw dawn il-postijiet anke l-ġenerazzjoni ġejjena. Frigward ieħor t-nġis eh, tal-ilma għandna problema gravi li nerrifa edha taħdem fuq id-direttiva ta' l-ilma. Aħna għandna rapport ilu għandna mis-sena 2007 l-aħħar wieħed li kien ippubblikat intalbu rapporti oħrajn però ma waslux, f'dan ir-rapport qiegħed jingħad li bajja viċin 3 km il-bot, insomma, l-ilma hemmhekk eh, bl-effett tal-arja se jiġu affettwati wkoll qiegħed jingħad li hemm preżenza ta' ċerti sostanzi fl-ilma hemm rwejjaħ ukoll alka wkoll u dan huwa ta' detriment għal post u dan mir-rapport tal-2007. Issa, n-nis kolla li jiexu emmek, it turisti koll għadin nejdu l-popolazzjoni tarbejn 40 elf elf persuna se tispiċċa biex idbati minn dawn il-problemi ta' kontaminazzjoni. U għalhekk fl-aħħar żjara dawn l-affarijiet ma ħarġux. Nittamaw issa li il-bajjan salvawa qabel ma l-lokanda tiġi mibnija. Nixtiequ li l awtoritajiet ma jiffokawx biss fuq il-kwistjoni ekonomika, jiġifieri il liċenzji u t-dħul li jasal għand il kunsill minn dawn il licenzi Din il-kumpanija għandha permess għal 40 xale fil żona l-aktar imniċsa. Ġifiri naħseb li hawnhekk permess tad direttiva makro ma nistawx dan il-punt inħallu ħaddej minn ma nistudjaw. Grazzi. Thank you very much and thank you for all the passion. Grazzi tal-passjoni tijak u tal-sforzi u l-ħin kollu li tajt għal dan kollu li kiku d-dinja mimlija nis bħalek kieku għanna dinja ħafna izbaħ. Grazzi tal-li ħat ħsib dan kollu, grazzi tal-passjoni tijak u grazzi tal-li ġejt fi Brussel. Avolja ġejt mill-gżejjer sbieħ tal-Kanarju u Tenerife. Naf li dan huwa sagrifiċċju. Grazzi tal-li ħadd dan is-sagrifiċċju għal kawża tiegħek għal passjoni ta' dan is-suġġett, passjoni għandek għal dan is-suġġett. Ejja nikkonkludu issa dan il-punt. Mela, jekk jaqblu l-kollegi. Kif nafu anke mill-Kummissjoni artiklu 6 ta' Direttiva l-Abitat tapplika hawnhekk u kwalunkwe proġett ta' żvilupp irid ikun f'konformità miegħu. Mingħajr ebda dubju ta' xejn. Mela, ejja niktbu ittra mod urġenti nibatu għada lil l-autoritajiet reġjonali u nazzjonali fil-Gżejjer Kanari biex namlu għacċara din il-ħaġa u nitolbu evalwazzjoni ta' impatt. Biex dan naraw jekk isir xew le. U jekk dan ma jkunx sar u ma jkunx f'konformità ma' direttiva abitat li ħeġġeġ kwalunkwe proġett ta' żvilupp biex qabel ma jkunem bini ġdijt jevalwaw l-affarijiet għalix kif semmejt inti stess u kif intqal mill-kollegi din il-binja tista twassal għal ħsara irreparabli għal dan ir-reġjun. Aħna ma rridux nagħmlu ħsara natura imma nkunu responsabbli għalija aħna l din hawnhekk fuq din il-pjaneta u anke f'dan il-parlament. Din hija alternattiva li jista' jkollna. U anke fid-dialogu mal kummissjoni naraw kif nistgħu nmexxu l-affarijiet il qudiem Il-petizzjoni ħanħalluha miftuħa u se nieħu dawn il-miżuri. Taqblu? Tajjeb. U l-petizzjonanti jidher li huma kontenti. Tajjeb, prosit. So thank you very much. Mela grazzi lilkom ukoll li kla tajba niltaqgħu wara nofsinhar.